regola eh, sitta paragrafu 2 tar regoli tal-proċedura nirreferi il-kwistjoni l-Komitat kompetenti fuq l-affarijiet legali jena mill-IPP waslu li għatta tal-bit għal-tibdiliet fis-subija fil-komitati parlamentari u delegazzjoni interparlamentari. Il-lista tal-ħatrit hija memuża mal-minuti ta' din is-seduta. Jekk m'hawnx kummenti fuq dawn il-ħatrit, dawn il-ħatrit nistgħu nisuhom bħala approvati. Il-kumitat kompetenti ikkomunikali korrezzjoni fuq test adottat mill-Parlament Ewropew.